Rizoluzzjoni ta' kienes Zotis, l-ewwel net ta' Evgeni Zotis, l-ewwel net issa nixtieq ngħaddi għal rappresentant tal-Kunsill sabiex jitkellem. Iva jiena xtaqt li nikkummenta fuq id-diskussjoni li kellna qabel jiena fil-fatt Iċ-ċermen tal-Sottokomitat tat Trittijiet tal-Bnidem u battitra l-Parlament li f'din li trajina tlabt illi aħna nistgħu nipposponu dawn id-diskussjonijiet ħalli konna membri tal-Kunsil, membri tal-Kummissjoni f'daw id-diskussjonijiet minħabba li l-Parlament u l-prestiġu tal-Parlament dejjem qed jonqos minħabba li aħna din daqshekk ftit f'daw id-diskussjonijiet tant importanti. Aħna nafu li fl azja ċentrali ħajkonna president ġdid tal-OSC u allura importanti ħafna illi naraw li reati kriminali li jkunu kastigati kif inu xira f'pajjiż illi ħajkollu daqshekk sexual importanti fih dan l osc sena d-dieħla. U allura għadna nagħtu attenzjoni partikolari għal każ ta' Evgeni Shoftis u kien kundannat minħabba kondanna ta' tilu nata biss sentenza ta' ħabsa erba snin wara li hu sawat ċittadin. Aħna rridu nħdu konsiderazzjoni il-fatt li fiħdan l-OSC kien hemm bosta kwistjonijiet, bosta mistoqsijiet dwar il-fatt ta' jekk inkisirx id-dritt ta' proċess kriminali ġust jekk natalux il-dal-persuna. Aħna konna diskussjoni dwar dan is-suġġett mal-Konsil u Kummissjoni ħalli huma wkoll ikunu jistgħu jisqu fuq eh, fuq dan fuq il-fatt li dan il-persuna għandu jitressaq il-qorti u proċedimenti għandhom jimxu b'mod ġust. Sur President, il-President eh, rridu jaraw kif il-pajizi l asja ċentrali qegħdin jippruvaw jisaxħu r-regoli tagħhom u dan għet minn dawn il-każijiet li aħna rridu nieħdu attenti għalihom. Grazzi ħafna sanna sur Paleckis. Grazzi ħafna sur President, Aziza Kummissarju, aħna għamilna kooperazzjoni mal ehm, organizzazzjoni tal-Kooperazzjoni l-Iżvilupp, però aħna nafu illi f'dan il-pajjiż hemm ħafna ġifijiet, hemm ħafna affarijiet li huma neqsin u ma ma jimxux ma' rekomandazzjonijiet tal l-pariri tal-OECD. Il-ksur kollha tal-liġijiet u t-drittijiet tal-bniedem. Iġaluna saqsu l-nafusna id-dan il-pajis, jistax ikun pajis li proteġi verament il-ħajiet tal-bnedmin. Aħna rridu nagħtu ħarsa kolli l-istat ta' dritt u l-prinċipji tal-ħelsin tal-espressjoni tal-mezzi tax xandir pereżempju, u l każ tal-Evgeni Xoftis u l każ ta' Serkiepov ukoll aħna nitolbu li Kazakistan iżom mal-konvenzjonijiet internazzjonali kif ukoll mal-liġi tal-pajjiż stess. Aħna nitamaw li l-sentenzi tal-qorti ikunu kemm jista' jkun ġusti u imparzjali u dawk li jipparteċipaw u jkunu attivisti ta' drittijiet tal-bniedem ma jkollhomx konsekwenzi negattivi. Aħna nittamaw li l-Kunsill fil-fatt jiddiskuti dan is-suġġett fil laqgħa li kollhom dwar id-dialogu mal-Kazakistan u drittijiet tal-bnidem f'dan il-pajjiż li ħajsir f'Ottubru jiena nittama li l konsell u l-Kummissjoni jkunu jistgħu jgħinu l Kazakistan sabiex u ma jkun jistgħu jipresjedu jippresjedu l-OECD. Grazzi ħafna Sir Weber, Signora Weber. Grazzi ħafna l-ewwel nett nixtieq ngħid nixtieq nesprim il-kondoljanzi tiegħi għal ħbieb u l-qraba ta' dawn in-nies illi sfaw maqtula din kienet traġedja kbira u kien hemm persuna li tilfet ħajjita, però jekk jogħġobkom ukoll permettuli nitkellem fuq sitwazzjoni ta' bħalissa ta' sur Evgeni Ġoftis. Jekk n-nies kollha illi bħalissa jikkommettu reat kriminali, naturalment irrid jaċċetta l-fatt li ħajkun hemm sanzjonijiet kriminali ħajkunu implementati b'mod imparzjali u m-Sur Xoft iżgur li jafu dan il-fatt, però fl-istess aħna rridu niżguraw li l-awtoritajiet tal-Kazakistan ma jużawx din is-sitwazzjoni sabiex jikkastigaw l-Sur Xoftis u ma jkunux qed jikkastigaw biss għall inċident ta' traffiku kellu u qed ikun ikkastigat għal fatt li huwa attiv fil-ġdida għal protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. U jiena naħseb li huwa importanti ħafna l-awtoritajiet ġudizzjali tal-Kazakistan ja immexxu proċedimenti legali u investigazzjoni ġusta u imparzjali dwar ċirkostanzi ta' dan il-kas u anka dwar is-sentenza li ngħatat lis-sur ġoftis. Grazzi. Grazzi ħafna issa s-Sinjura Jegle. Għazewċ minuti. Grazzi ħafna Sur President, Aziz Komissarju, Sinjuri, l-għannet, permettu li sabiex ngħid li l-grupp tiegħi kien pjuttost surpris minħabba l-evalwazzjoni ġudizzjarja ta' dan l-inċident ta' traffiku li forsi kien daqsxejn drammatiku, però din qed issir iktar kwistjoni ta' trittijiet tal bnida mal-partit tiegħi tal-IPP naħseb li importanti ħafna li din is-sentenza tingħata minn orti indipendenti. Orti illi Naturalment ma ma ma tkunx appoġġata minn dan il-Parlament, aħna nitkellmu fuq rati li għandhom bażi legali u li huma leġittmi, ġifieri aħna rridu nagħmlu distinzjoni ċara hawnhekk. Aħna għandna sistema aħna nafu li sistema ġudizzjarja indipendenti hija element importanti ħafna f'kull Eh, stat demokratiku. Allura hija serja ħafna din is-sentenza li natatlu li sur Xoftis. Naturalment iva rridu nagħtu konsiderazzjoni li kien hemm persuna li tilfet ħajjita minħabba dan l-inċident ta' traffiku aħna jiddispjaċina ħafna għal din il-persuna li tilfet ħajjita, però għandu jkun hemm evalwazzjoni ġusta ta' ċirkustanzi ta' dan il-każ. Minħabba li aħna nafu li s-Sur Xoftis huwa attivist fil-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u forsi huwa minħabba riżultat tal-fatt tiegħu tal-attivitajiet tiegħu favur id-drittijiet tal-bniedem li qed jiġi kastigat b'dan il-mod. Aħna nafu li proċess tad-demokrazija fil-Kazakistan qiegħed jimxi u aħna jimxi l-qudiem u aħna nixtiequ nappoġġaw il-Kazakistan sabiex huma jkomplu għaddejjin fir-riformi ħalli dan il-pajis jisir dejjem iktar demokratiku, aħna naturalment nixtiequ li l-awtoritajiet tal-Kazakistan jagħmlu dak kollu li jistgħu fl-interess tagħhom stesso biex ikun hemm l-informazzjoni meħtieġa li tkun disponibbli għal pubbliku ħalli jkun hemm ukoll regoli illi jiggarantixxu illi sur Evgeni xoftis eh, kollu eh, ikollu proċedimenti legali ġusti. Nafu li di ħatkun sfida u ħatkun xaġa diffiċli ħafna dan il-pajis. Grazzi ħafna sanna Sir Stevenson għal-minuta. Sir President, jiena ħajkolli naqbel ma' Sinjura Jekle, Jiena verament sorpris illi għawek għanna dibattitu urġenti fuq inċident ta' traffiku fil-Kazakistan. Awek f'dan il-parlament, iva, sfortunatament kienem persuna li nqatlet b'mod eh, traġiku, u l-persuna illi kienet ikkawżat dan l-inċident ta' traffiku kien attivist favur drittijiet tal-bnidem u kien ikkastigat tal erba snin ta' ħabs f'ħabs ta' sigurta baxxa ħafna u dan imur kontra id-drittijiet eh, ir-regoli internazzjonali. nibza nibza nibza sur President li jekk aħna din niddiskutu kwistjoni bħal din f'din il-Kamra f'dan il-Parlament, aħna tin li naqsu l-prestiġu ta' dan eh, il-Parlament u jekk u dan ifisser ukoll li dak li aħna din nippruvaw nagħmlu favori drittijiet tal-bniedem imur jisu eh, ma, ma jitlef il-valur kollu. Aħna serjament din nissuġġerixxu illi din is-sentenza kienet wis eh, ħarxa għal persuna li kienet ikkundannata għal tin, aħna ma nistawx nkomplu nippruvaw innaqsu reputazzjoni tal-Kazakistan qabel ma huma jippresjedju l-OECD. Aħna rridu eh, narfu l-fatt li din dinja xi ħaġa li hija motivata politika nittama li il din il-Kamra ħat appoġġa l-emendi ta', ta din riżoluzzjoni. Grazzi ħafna sanna Sur Wojciechowski għal minuta. Grazzi ħafna Sur President. Jiena kelli għandi fil-fat dubbi eh, simil ħafna l dawk Sur Stevenson. Kazakistan huwa pajjiż importanti bla dubju ta' xejn. Però nafu li għedin jamlu kem jista' jkun sforzi sabiex jisiru iktar demokratiċi. Dan forsi ma kienx eżempju ta' libertajiet ċivili, però jiena nafu dal pajjiż nafu sew, jiena nista' ngħid li situazzjoni fil-dan il pajis hija ħafna aħjar mis sitwazzjoni li hemm fil-ħafna mill pajjiżi ġirien tal-Kazakistan, ġifiri, aħna nistgħu narfu li fortunatament m'hemmx problemi pal-men fir-Russja u jiena naqbel miegħek Sur Stevenson li l-Parlament Ewropew m'għandux juża l-seta kollha tiegħu u jagħti importanza daqshekk għall kwistjoni li tikkonċerna każ wieħed biss. Forsi għandna bżonn ta' ċertu spjegazzjonijiet, però aħna żgur li maħniex ħana adottaw riżoluzzjoni minħabba li naturalment aħna l-ġirda tagħna ħatħan osm il-valur tagħha żgur li l-vuġi tagħna ssir ħafna iktar dajfa jekk aħna ħan iddiskutu kwistjonijiet illi laqas biss jixrilhom dibattitu bħal dan. Grazzi. Grazzi ħafna s-sena għal ehm, parti tal-keġ tiegħi. Għanna Sinjura Rita Korvola l-ewel. Grazzi ħafna, Sir President, il-Kazakistan għandu rwol ekonomiku importanti ħafna, kemm fuq livell ekonomiku kif ukoll fuq livell strateġiku, aħna nafu li huma kooperaw ħafna mal-Unjoni Ewropea u weduna u koll li huma ħajpruvaw jtejbu is-sitwazzjoni tad dritti tal-bniedem fil-pajjiż u minkejja din l-attenzjoni internazzjonali il-kontroll tal-mezzi tax-xandir saru ħafna iktar stret, sar ħafna iktar stret, aħna smajna wkoll dwar azzjonijiet illi qed jittieħdu kontra n-nis li huma attivi fid-difiża ta' drittijiet tal-bniedem u dan naturalment Eh, aħna qegħdin nippruvaw nidiskutu dan is-suġġett u nixtiequ li dan il-każ ikun investigat għall-interess tal-pajjiż stess. Grazzi. President, l-ewwel nishtiq nixtieq ngħid li jena sodisfatt li Heidi Hauteler edawn fostna iżda kienet assenti għal numru ta' snin. Il-presidenzi tal kunsill ta' Repubblika Ċeka u l-Izvezja kienu għawn il-ħamis u ma naħsibx li għanna namlu ma nqodu nipposponu l-affarijiet għal diskussjonijiet bħal dawn. Flok indomu l-affarijiet għanna naġiċu issa dak l ewwel punt. It-tieni punt naħseb li dan huwa każ diffiċli ħafna, il-gvern fil-Kazakistan huwa wieħed li ma nistawx nafdaħ bisħiħ meta għanna xnaqsmu ma l-istat ta' dritt u għallura nidu nizguraw li hemm investigazzjoni eh, parzjali, imparzjali. Għalek rridu namlu investigazzjoni u għallura napoġġaw ir-rezoluzzjoni biex ikun hemm investigazzjoni dettaljata u ma jkun hemm xejn moħbi. Grazzi. Dak wassanna għatmim tal-ħin allokat tal-KHDI u ngħaddi l-kelma l-Komissarju. President, grazzi. il kummissjoni hija imħasba dwar din il- din is-sitwazzjoni tal-attivist tal-drittijiet tal-bniedem tal-Kazakistan Evgeni Zoftis. Nafu li kellu inċident ta' traffiku, kawza inċident ta' traffiku fatali madana kollu il-proċess kontriħ kien wieħed motivat politikament fl-opinjoni tagħna. Fil-Kunsil Permanenti tal-10 ta' Settembru kien hemm il-Presidenza tal-Low ECD u għalhekk qegħdin insejħu lil Kazakistan bħala l-President tal-OSCE li ikun hemm rispett tar-rwol nazzjonali kif ukoll l-istandards internazzjonali. Il-Kummissjoni għalhekk ngħidilkom li ħadd segwi dan il-każ mill-qrib. Grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa dibattitu fuq sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni dwar il-każ ta' Muhammad al-Hassani. L-ewwel ir-rapporter is-Sinjura Danka għal żewġ minuti. Grazzi tal